Insetz, meine Damen und Herren, können wir auch nicht ab. Jek ma tpoġġux bil-qeda sinjuri, ma nistawx inkomplu. Hemm stqarrija bil-miktub minn membri Papaludu, Ferrera, Higgins, Paranova u Romeva Ireda fuq eh, Ġimma Ewropea dwar l-attakki tal-qalb eh, biex nqajmu l-koxjenza din il-dikjerazzjoni irċevet il-numru ta' firem meħtieġa fil-parlament u ħajjiġi trasmess minn supposti jinbat u ħajġi publikat. L-ismijiet ta' firmatarji ħajkunu fil-minuti ta' seduta tal-lum. Sinjura Papadopoulos sempliċiment xtaqt napprezza nuri kem napprezza eh, ix-xogħol ta' Sur Higgins, Antonio Parvanova, eh, Sur Romeva u Sur eh, Ferrera u koll l-MPs kollha li firmaw maħna din id-dikjerazzjoni 11 biex nistabilixxu ġimgħa għal taqjim ta' koxjenza għal attakki tal-qalb xi mit elf persuna fl-Ewropa kollha bati minn attak tal qalb għalb. u eh, dan eh, jekk inti tipprova eh, spr dan tista salva lo ħajtu, pero l minn il-ġurnata wieħed minn ħames attakki tal-qalb jiexu jgħixu li ma jisirux f isptar U però nistaw nżidu din ir-rata l-lum bil nistaw nsejvu mittel ħajja oħra fis-sena. Vielen Dank, Frau Papadopoulou.